Votazzjoni għattini għari ta' Margrethe Auken dwar it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief. Nadu l-mikrofonu l-rapporter. Grazzi ħafna, President. Ija ġurnata importanti għal daw kolla li kienu għedin jitrattaw din il-proposta il għedin nitkelmu dwar problemi ambientali mijiet ta' biljuni ta' bastijiet tal-plastik jintużaw kull sena. 8 biljun jispiċċaw dirett fin-natura. Bħala skart mhux trattat jekk tara l-figuri li rċevejna mill-Kummissjoni tara id-daqs tal-problema, unek għedin nitkellmu dwar ħsara illi issir fil-bahar, fil-kampanja tamel dannu l-ħut l-lasafar. Irridu naraw kif ħansolvu il-problema. L-ewel net, Irridu naraw kif ħansolvuha fil-ġerarkija tal-Unjoni Ewropea. Il-prevenzjoni essenzjali hawnhekk. U għal dastant irridu nkunu ċerti li t-tijat azzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni inizjalment ma kienet xaħjar minn dak li kellna issa, anzi kienet kemm xejn ħażina. Issa nixtieq l-opportunità biex naħtaf naħta f'opportunità biex nirringrazzja lill kollegi tal-kooperazzjoni li kellhom miegħi is-Sur Kipandi. Nixtieq nirringrazzja lill kollega Lavija wkoll il għaliex irnexxielna ikollna proposta eccellenti. Il-Presidenza Taljana tastew nridu nirringrazzjawha tal-isforzi tagħha issa għanna pozizjoni komuni hawnhekk. U d dimna fil-qosor din hija tnaqis fil-verità għal l-użu ta' dawn il-basktijiet fl-2018 ikonna prezz stabilit, prezz minimu, ek ikonna tnaqqis reali. Fl-Irlanda, m eżempju, eccellenti rajna tnaqis enormi tal- l-użu tal-bastiet tal-plastik permezz ta' din rata minima. Ikonna 40 basket tal-plastik għal kull persuna tal-2025 jena irrit najt illi tassew kienem oġġezzjonijiet irrilevanti. Smajna li l-pajizi għandhom jagħmlu dan, iżda l-pajizi fil-verità dan ma jagħmluhx. Oġġezzjonijiet banali għadastant minkejja il-gwatan ekonomiku 740 euro fis-sena skont il-kalkoli tal-Kommissjoni sejrin jiġu frankati u għan frankaw anki flus. aħna kenna problemi mal-Komissjoni għat muħa ninsa u s-sur Timmermans meta t deċiżjoni illi il-proposta ma titneħħiex. Eluf u eluf ta' boros tal-plastik ġo użatim mill-bidu tad diskors tiegħi 750.000 fil-fat tul dan l-intervent għaj ta' 5 minuti. Nix nirringrazzja lill membri kollha u li se għamlu kontribut, nix nirringrazzja lil dawk li jemnu illi din hija sitwazzjoni tista' tibbenefika lil kulħadd u hija proposta ġenwinament tajba. Grazzi l sinjura Awken is-Survella. Thank you, Mr. President. Grazie, Sir President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, l-odwa tajba unek, eh, ninsabu biex nifinalizzaw l-istadju finali ta' proċess leġislativ għal-adozzjoni ta' direttiva li ammirata biex titratta problem ambientali kbira u viżibbli, l konsum eċċessiv u il rimi ta' dawn il-bastijiet tal-plastik, dawn il-bastijiet palma deġaġi msemmi, faċli jiskappaw mill-fluss ta' trattament tal-iskarti jispiċċaw fl-ambjent, ħafna drabi jispiċċaw fil-bahar, meta jintremew jistaw idumu samijiet ta' snin u jkunu ta' dannu bħala skart mikroskopiku li jkun taħsara għal anke l-ambjent marittimu, il-konsum u li kull ma jmur jizdiet ta' plast, ta' boskiet tal-plastik, xi met biljun borza fis-sena fl-Unjoni Ewropea, joddu jwasslu ġifiri għal 200 borza persun, kalkul persona fis-sena u maħela ta' rizorsi, simbolu ta' soċjetà li bazata fuq ir-rimi u ta' ħajjiet insostenibbli bastijiet li jintużaw darba u li jintremew ma' eżempju ta' modell linjari li jitratta il-rizorsi hija meħtieġa azzjoni li nitrattaw il-problema ta' t-nġisa marittimu li huwa anke kkawżat primarjament bil-baskit tal-plastik irridu nbidlu eh, l-użu ta' riżorsi u nagħtu l-ekonomija ċirkolari din hija problema globali tirrikjedi azzjoni li tmur lil mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea iżda huwa importanti li ħana wkoll nagħmlu l-parti tagħna. Bil kmini fuq it-tieni qari dwar it-tnaqis tal-konsum tal-bastijiet tal-plastik fif jista' jiġi formalizzat l-lum. -um Meta tara anke l-pożizzjonijiet differenti tal-kolleġislaturi fil-bidu tal-proċess leġislattiv huwa ċar illi dan mhux l-iktar biċċa faċli issa grazzi għall-isforzi mittieħda mill-partijiet kollha issa għandna kompromess qudiemna. Ippermettu li issa nur il-gratitudni tiegħi l-rapporter Margaret Oken għal ħidma dedikata u dettaljata fuq il-proposta kif ukoll il-Shadow Reporters fuq il-Komitat tal-Ambjent. Il-Kommissjoni tilħa il-qbil mill-ħoq mill-kolleġislaturi minkejja li dan jinkludi xi elementi illi fl-opinjoni tal-Kommissjoni aħjar jiġu intirizzati f'kuntest differenti wieħed usa madana kollu dan il tejm kien possibbli li xil-koll il il il ħaqna il-miri dak tal imitazzjoni u rimi tal-basktijiet tal-plastik fef. Dan sejjer jagħmel id-distinzjoni fl-ħuq tal-mira tagħna. Jien, toma la palabra. Grazzi naddu issa l-mikrofonu għal żewġ minuti l-Onorevoli Holveni. Kusunum sipen. Grazzi ħafna, President. President, Membri onorevoli, permettuli nibda b'ringrazzjament l senjura għakken ah, naħseb illi flimkien rappresentant tal komissjoni ħadna pass determinat biex nibdlu il-drawiet ħżiena tagħna. Drawet ħżiena tal-konsumaturi illi l komissarju għadu kif semma irridu nibdluhom il għaliex design fil-mija tal-boros jintremew ta' dawn il-basktijiet. 8 biljun jispiċċaw fil-mizbliet u fil-natura ma nafux fejn jispiċċaw dan huwa skandlu, skandlu li ħana responsabli li ħalda stant, aħna irridu naħarbu minn dan irridu nevitaw dawn id-drawiet. Irridu nikkonsidraw iċ-ċittadini naħseb illi palma diġa semma rapporter f'bosta pajjiżi, soluzzjoni diġa nstabet tal problema. Hemm kwestjoni illi xin fuqha l-għażla qiegħda hemm se tagħmel l-għażla bejn tam bejn tagħmel dak li hemm fl-Ungerija fejn ikollok prodott illi kollu mizata fissa u dan ta' sew wassal naqis u nkella kwota ma nasibx li għanna nħallu xad barra mill-proċess edin nitkelmu dwar kompromess li xnafu perfettament illi taħt ċerta ċerta daqs edin nitkellmu dwar 15 il-mikron ma irnexxinix insibu soluzzjoni għalija dak li rridu namlu u illi nifmu eżattament il-fenomenu rridu insibu u naslu l-ambjent aħjar. Mux biss il-konsumaturi zdanki il-gvernijiet għandhom l-abilta li jħedu deċizjoni. Grazie, signor Helveni, tinem una. Grazie, l-onorevoli. Holven jitres itlek Blue card mill-Onorevoli Surinka. Taċċetta? La septa? Signor Frunzulika. Taċċetta? Mela jib. Yes, yeah, I'm here. <laughs> Aw jgħat. Taċċetta il-blue card su Holveni. Very much. Grazie. Sur Holveni, inti qed titkellem dwar kwistjoni ta' għażla u tkellimt dwar kompromess ma naħsibx illi għandna nikkompromettu ħajjitna il għaliex dawn il-punti kollha dawn l-oġġetti kollha huma tassew ta' tneġġis. Jiena tassew nittama l-ħajr nexxinna. Naslu għal proibizzjoni assoluta ta' dawn il-bastijiet tal-plastik u mhux naqis, mhux nillimitawhom. Ma ta' li dik hija l-ħajja alternattiva? Thanks a lot for Grazzi tal-opportunità Iva nabel miegħek. Iżda f'dan il-każ kulħadd trid jara u jazamina s-sitwazzjoni f'pajjiżu l-Ewropa ma tistax tagħmel kollox aħna nistaw nastu saċerta punt mill-istituzzjonijiet. Kull pajis għandu l-opportunità illi jimxi ktar l-qoddim u l-Unjoni Ewropea tkun tista' segwi dak l-eżempju tajjeb. <clears throat> Grazie. Grazzi, nadu għall-Onorevoli Bonafè. Grazie Presidente. Grazzi Presidente, permettili l ewwel kollox nirringrazzja l rapporter Auken għal ħidma determinata li tul dawn ix-xogħol. Dak li wasalna li ħtu issa wara x'negozjati li damu x-xogħol ġi blokkat anke waqt il-preżenza Taljana hija dispożizzjoni importanti ferm illi tmur li l-ilm il-mertu speċifiku tagħha dak ta' obbligu għall-istati membri dwar l konsum tal-basktijiet tal-plastik fief illi huma tassew ta' tneġġis oli fin-natura u fil-baħar, iżdi dan kien importanza sinifikattiva simbolika. Jekk għanna l-erba R it-naqis reduction mhux dejjem ħadmet, anzi għandna data fl-Ewropa illi fil-kriżi nistgħu naraw kif l skart żdiet anke għaliex ma stajniex infaslu politika ta' prevenzjoni. Din id-dispożizzjoni tibda b'dak il-punt ta' tluq għall-ewwel darba qegħdin naħdmu fuq l-ewwel livell tal-ġerarkija tal-iskart, qegħdin ngħidu lill-istati li jridu jnaqsu l-iskart, il-ġerarkija tal-iskart b'target obbligatorju, mira obbligatorja u permezz ta' fissar ta' prezz minimu. B'din id-direttiva l-Unjoni Ewropea għadha tuża strument biex tasal l-ekonomija ċirkolari, il-frontiera ġdida tal-ekonomija sostenibbli, regoli ġodda dwar f'dan il-kas il baskiet tal-plastik jipromuovu użu aħjar tal-rizorsi b'impatt pozittiv fuq l-ekonomija kollha kemmi. għaddu minn prodotti disposable parti mill-ekonomija linjari u issa qed ngħaddu għal l-użu ta' riżorsi li huma ta' impatt inqas negattiv fuq l-ambjent. Qegħdin promovu anke il-promozzjoni għal basktijiet organiċi u użu ta' riżorsi differenti dan huwa proċess li rridu nkomplu bħalma din impjenjaw li qed nagħmlu bi proposta ġdida ambizzjuża dwar iċ-ċiklu tar-rifjuti. Grazzi. Grazie. Signora. Grazie, l-Honorable Gerling. Thank you, Mr. President, and again, thank you to the Rapporteur. I welcomed the Commission proposal when it was first launched. As Grazzi ħafna jiena naħseb illi bla dubju ta' xej rridu nisolvu l-problema ta' din ta' dan l-iskart ikkawżat mill-boros tal-plastik li irqa Jiena naħseb illi kena bosta alternativi għall-istati membri, iżda minħabba l-emendi il-ftejjem aħari mhuwiex flessibli bizzejiet u għandu ħafna preskrizzjonijiet u ħafna rekwiżiti, jiena ma nistax nappoġġa ir-rekwiżit tal-fatt li dan jitpoġġa fil-kompost mingħajr ma nikkonsidraw il-pis amministrativ għall-istati membri u għall-operaturi ekonomiċi hemm ċertu emendi li naħseb li aħjar kieku iddiskutejnihom fil-kuntest tal-Green Paper fuq l-iskart tal-plastik bħal pereżempju l-użu tal-, ċertu boros tal-plastiku li jużaw plastik partikolari. Jiena naħseb illi ċertu elementi f'dan il-plastik jistgħu jkunu ta' problemi u il-regolament kollu kemmu jista' joħloq problemi għal mod kif jista' jaħdem u jitħaddem is-suq waħdini, jiena naħseb li rridu wkoll inżommu mal-livelli li huma definiti fid-direttiva. Dan l-approċċ ma nistax jiena nilqgħu minħabba li dan kien bbażat fuq l-informazzjoni tal-konsum tal-Istati Membri. Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid li s-Sinjura kien qalet illi aħna rridu nagħmlu xi ħaġa li l-istati membri mhumiex qegħdin jagħmlu. Naħseb li dan mhuwiex il-każ minħabba l-istat membru tiegħi kien qiegħed japponi kontra nuqqas ta' flessibilità iżda fl-istess ħin kien qed jimplementa l-miżuri nazzjonali għat tnaqqis tal-użu tal-basktijiet tal-plastik illi issa fil-fatt qegħdin jonqsu. Dan mhuwiex veru li qed is-Sinjur Awken illi fil-fatt li stati membri mwet jagħmlu xejn qed jagħmlu iżda bil-pass tagħhom u fuq il-livell nazzjonali kif għandu hekk kif għandu jkun. Is-Sur Gerbrandi, grazzi ħafna Sur President, anka fl-iktar postijiet imwarba ta' dal-pjaneta eh, ma memx asfur illi asfur tal li kun ħafna fuq il-bahar li mwix qed insibu biċċa plastik fl-istonku tiegħu. Jiena naħseb illi nafu il daw il-boros u basktijiet tal-plastik qegħdin jikkażaw ħafna tniġġis u dannu għall-ambjent maritmu u ħafna eh, friken tal-bahar u eh, anka ħut qegħdin jisibu ħafna plastik fl-istonkur tagħhom. Iżda minkejja dawn iċ-ċifri verament illi ħabru dizastru hemm ċertu aħbar tajba din hija problema li hija faċli li insolvu apparti minn hekk ukoll hemm ċertu appoġġ sabiex insolvu din il-problema. Ġifiri dak li qed niddiskutu llum huwa riżultat ta' dak illi kien tfassil tal-leġizlazzjoni tajjeb ħafna aħna qegħdin naraw li għandna Parlament Ewropew iktar b'saħħtu grazzi għar-rapporter Sinjura Oken u anka minħabba li aħna kellna l-Presidenza tal-Italja eh, li ma kienx biss qiegħda tiffoka fuq il-fatt li rridu nevitaw li jkun hemm problemi bejn l-Istati membri iżda illi xtaqu verament isolvu problema problema illi anzi xi ħaġa li ma tantx narawha tas-sekwit minnaħa tal-Kunsill. Bil-kontrarju ta' dak illi l-Kommissjoni forsi taħseb u mhux qed nirreferi għalik, survella din il-leġislazzjoni tista' tkun waħda mill-iktar affarijiet li jmarkaw is-suċċess tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin. Grazzi. Is-Sinjor Forenza. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq ngħid illi minkejja il-pressjoni illi mhix aċċettabbli tal-lobbyists tal-produtturi u distributuri u minkejja l-indifferenza tal-Kummissjoni li kritikat ir-rapporter iktar kmini, irnixxina nilqu ftehim li ħajippermettilna illi aħna nużaw inqas dawn il-bastiet u l-boros tal-plastik il-fif. Jina naħseb illi għanna jkollna din il-proibizzjoni u anka il-fat li nimponu prest. Apparti minna kiena nixtieq ringrazzja li Senjura Awken li nevitaw li jintużaw wis dawn il-boros u bastijiet tal-plastik hija xi ħaġa li verament hija importanti. Ejja niġġidu kontra Ewropa illi tuża xi ħaġa u tarmija mill-ewwel. Aħna irrid ikollna eh, ftejjin billi ħafna iktar b'saħħtu minn dak li ntlaħaq issa illi fi tliet snin aħna innaqsu bil-50 fil-mija l-użu tal-dawn il-bastijiet tal-plastik ħalli nirriminawhom kompletament minn hawn ftit snin oħra. Aħna nafu illi fil-fatt eh, mhijiex skuża il-fatt illi qegħdin nużaw plastik li huwa biodegradabbli Minħabba li dan ukoll huwa perikolus li tal-ambjent, jiena naħseb li l-ftehim mill intlaħa għandu element importanti ħafna. Il-fatt li l-Istati membri jistgħu josservaw l-implementazzjoni ta' din id-direttiva skont il-kontrolli li huma stabiliti mill-Unjoni Ewropea. E permettu li ngħidu xi ħaġa oħra ehm, importanti li il-kontroll isir u kol ħalli minħabba li f'dawn l-ħar ftit snin aħna indunajna kemm dawn huma affarijiet importanti ħalli jkollna Ewropa iktar ġusta. Grazzi ħafna issa. Għanna Sinjura Michelle Rivasija żewġ minuti f'isem il-Partit tal-Ħodur. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi, lek sur kummissarju, jena nishtiq illi nirringrazzja ħafna l kollega minn partit tal-ħodor, il-Sinjura Awken, tal-li faslet dan il-rapport u tal-ħidma taħħa u tal-rizultat li nixxila tilħaq. Aħna ħanivvotaw issa fuq l-istrateġija Ewropea illi ħat permettilna l-naqsu l-użu tal-basktijiet u boros tal-plastik illi jistaw idumu 400 sena sabiex jispiċċaw għal kollox. Eh, fihom ikun fihom iż-żejt, ikun fihom ħafna partiċelli oħrajn illi ma diffiċli jinqerdu għal kollox u li jistgħu ikun ta' d-dita għall-pjaneta tagħna. Aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, mitzejn basket u borza tal plastika għal kull persuna li nixtiequ naqsu għal 40 basket tal plastika għal kull persuna. Aħna rajna inni ma kienx faċli dan kollu, speċjalment minħabba li aħna nħin kollu nippruvaw nipproteġu l-ambjent u s-saħħa taċ-ċittadini u l-annimali iżda aħna stajna nidħlu iktar fid-dettall Jiena xtaqt illi nitkellem fuq il-bastijiet biodegradabli jekk qed jissejħu iżda mhux veru illi e, huma biodegradabli hemm ħafna dawn fil-fatt vera jinħallu jispiċċaw iżda jinħallu f'ħafna partijiet differenti, partiċelli li jispiċċaw pereżempju fl-oysters jew fil- fil-frott tal-baħar, ġifiri dawn il-bastiet li tisseħu biodegradabli mumiex vera hekk u l-Kummissjoni kella tieħu pożizzjoni dwar dan iżda inti preferejt li tipproteġi l-interessi ta' parti mill-operaturi ekonomiċi milli eh, drittijiet ta' ċittadini. Grazie ħafna Sinjura Evi, grazzi Sinjura President, aħna wasanna fl-aħħar stadju ta' dan il-proċess illi verament kien iktar diffiċli minn dak illi jiena bassart naħseb illi verament kont impressjonata minn mill-ċifri eh, li verament kienu impressjonanti dwar l-użu tal-bastijiet tal-plastik u l-ammont ta' plastika tinsab fih il-bahar. Jina verament kont impressjonata u koll minkejja l-fatti li dinja problema serja u gravi ħafna illi xorta wahda qed nara li l-proposta tal komissjoni mhijiex ċara u miex konkreta naf li s-sinjura Awken ma kellix xogħol faċli li terġa' tintroduċi ċertu elementi konkreti fil-proposta u grazzi għax xogħol tagħha ħna rajna illi minkejja li l-kompromess seta' kien aħjar, xorta waħda għamilna daqsxej ta' progress illi forsi jista' jevita l-istaġnar li jista' jkun ikkawżat min-naħa tal-Kummissjoni. Naħseb li issa wasalna sabiex eh, aħna mill-FDD nappoġġaw il-fatt li kunem hemm Ftejn ftehim issa li jintlaħaq mal kunsil Grazzi ħafna sal-Sur Olaf Stuger. Grazzi ħafna. Signor President, il-Kummissjoni id-deċidiet illi tkun għalija u ikolla kummissarju li huwa qed joħsib li tfassil tar-regolamenti aħjar u leġizlazzjoni aħjar. Qed naraw per pereżempju hemm leġizlazzjoni fuq it-tul ta' taslin hemm natu każ u affarijiet hekk. Jiena naħseb illi meta kien propost li titneħe leġizlazzjoni tal bastijiet tal-plastik, rajna li dik kienet miżura illi forsi kienet uh, zejda. U uh, issur sur Timmermans minn flok żamm il-pożizzjoni tiegħu issa sar qisu traduttur interpretu ta' Sur Juncker. Naħseb illi din hija proposta li qed wasalna fid-direzzjoni l-ħażina. Kważi temmejt id-diskors tiegħi nixtieq illi Nappella l-President, il-President jgħidlu illi m'għandux iktar ħin sabiex jitkellem. Issa s-sur Liza għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Eżis kollegi, jiena nixtieq ringrazzja lil dawk kollha illi ħadmu għal dan il-kompromess intlaħaq fuq il bastiet u l-boras tal-plastik. Nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Hawken li sur Holvini illi ġew qed jirrappreżentu bosta setturi differenti u mexxa dan il-Sir Holveni mexxa il-negozjati fissam il-PPE. Għanna problema kbira. għandna ħafna plastik li qed jinsema eh, qed jinstab fil-Oċean Paċifiku. Aħna tkellimna basta drabi dwar din il-problema u dak li ħan iddeċidu illum nittama b'maġġoranza kbira ħajkun l-ewwel passa biex insolvu din il-problema. Nixtieq ukoll nfakkarkom fuq diskussjonijiet konkreti li aħna kellna ma' ċittadini, ċittadini jarfu li din hija problema u jihdu jieħdu li aħna ħanieħdu ħsieb din il-problema it-naqis tal-użu tal-bastijiet u l-borsta plastik hija xi ħaġa importanti, iżda jiena naħseb li huwa importanti wkoll inħallu il-mezzi fidejn l-istati membri. Ma nimplementawx proibizzjoni fuq livell Ewropew u l-istati membri għandhom ukoll eh, il-possibilità li jieħdu deċiżjonijiet permezz ta' inċentivi l-Irlanda u fos pajjiżi oħrajn xilhom il-permezz ta' inċentivi ekonomiċi irnexxilhom inaqsu l-użu tal-bastiet u bors tal plastiku jiena hekk ikun issuġġerixxi l-istati membri li għadhom qed jirriflettu kif huma jistgħu jimplementaw ċertu miżuri illi mhux jimplementaw projbizzjonijiet iżda illi jaraw illi permezz ta' miżuri ta' suq ma jkunu jistgħu joffru xi tip ta' inċentiv ħalibek inaqsu l-konsum. Il-Kummissarju Vella u l-Viċi President iridu jarfu wkoll li din problema tista' tibqa' u għandha tibqa' tkun konsidrata jekk aħna qegħdin nkomplu promovu l-ekonomija ċirkolari li mħabba li mhux biss il-bastijiet u l-borst tal-plastik qed jikkontribwixxu għal problemi anke fuq bosta elementi oħrajn u qed nistennew bil-ħerqa li naraw il-Kummissjoni x'għad tippreżentilna. Rappresentanna, Sur Liza, għandek mistoqsija tal-karta l-blum minnaħa tas-Sur Zanje. Għandek 30 sekonda, Sur Zanje. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Eh, igazából ebben a vitában több felszólalás, de... Eh, Dan id-dibattitu rajna numru ta' kommenti fostom Mr. Lizza li jagħmel punti ġenerali fuq l-aspettattivi tal-istati membri. U anke semmew il-konsumaturi f'dan il-parlament però ma nistawx namlu dawn it-tip ta' sqarrijiet ġenerali għalhekk nixtieq nitlob l-onorevoli jekk inti qed titkellem fuq it-tnaqqis tal-konsum X'taħseb li għandhom ikunu l-pass li għandhom jittieħdu biex isir dan it-tnaqqis? Għaliex diffiċli li dan naraw fil-kontesta dan id-dibattitu, istur jisir. Grazzi għafra dil mistoqsija, aħna iħin kollu nitkellmu fuq din il-ħaġa. E, u rridu nkunu ta' eżempju aħna. U iħin kollu naraw li din tista' tkun ta' proibizzjoni. Iżda rridu naraw id-deċiżjonijiet li qed nieħdu fisem il-ċittadini. Fil-Irlanda, dak li għamlu l-Irlandiżi illi fil-fat provaw naqsu l-użu ta' dawn il- Bastiet u boris tal-plastik, naħseb illi għamlu xaħġa impressionanti tista' tkun ta' eżempju Grazie tas tassew, naddu issa l-Onorevoli Garzija Perez għal minuta u nofs. Signora President, Kommissarju, direttiva li se tiġi approvata llum il-Parlament Ewropew mhijiex biss strument li ser jippermettilna illi inneħħu minn l-istampi ta' eh, l-baskit tal-plastik fil-baħar. Zewġ basijiet tal-plastik jitu 150 sena biex jinqerdu Iġifiri anke prodotti li nkunu xtrajna sekli ilu sejdu ma erdu. Irridu nibdlu dan il-modell, għanna sfida ġdida qoddimna, irridu nwaslu għal rivoluzzjoni ġdida. Din id-direttiva miex sempliċi strument, din id-direttiva hija simbolu ta' kif inti tista' tikseb bidla għal modell aktar sostenibli kemm id dissin minn mitfassil ta' dawn il-bazzijiet sa' meta dawn jintremew nużaw materjal aktar favur l-ambjent. Dak illi inġess iħallas. Ninkoraġixxu wkoll li jkun hemm użu responsabbli. Għandu jkun hemm ukoll klassifikazzjoni tal dawn il-basktijiet skont kemm ikunu jiżnu, b'dan il-mod inkunu nistgħu niksbu din il-bidla meħtieġa. Irridu niżguraw li dawn il-materjali alternattivi jkunu jistgħu jiġu prodotti fuq skala kbira. Jekk irridu nimmorru minn 200 baska tal-kull persuna għal 40 sal-2020 mela nistgħu nibdlu din is-sistema u model ġdid ta' produzzjoni jridu jisiru ħafna sforzi minn ħata l-Istati Membri ma' benefiċċji se jinħassu fil-pjaneta kollha. Grazzi l-Onorevoli Markus Prezzo l-Minuta. Grazzi tassew, Signora President, Sinjuri. L-istatistika dwar l-użu tal-bastijiet tal-plastik fl-Unjoni Ewropea hija statistika allarmanti. Ir-raġunijiet huma ċari għal għandna nġildu din il-ħaġa qed nitkellmu fuq ħela ta' enerġija, ħela ta' riżorsi qed nitkellmu fuq prodotti li idumu ħafna biex jinqerdu u Dan qegħdin l uħ anke fil-bħra tagħna. Dan jappella għal regolamentazzjoni li tagħmel sens. Dan l-approċċ għalhekk huwa adegwat. Qed nitkellmu hawnhekk fuq basket li jkun ma jkunx oħxan aktar minn 15 mm. Iżda mhux biżejjed, dan mhux biżejjed jista' jkun illi se nkunu qegħdin nagħtu lok għal affarijiet oħra għaliex dawk li manifatraw dawn il-basktijiet jaħlu aktar ħin u enerġija biex biex jibdlu il-ħxuna ta' dawn il-basktijiet. Grazzi l-Honorable Birder għal minuta, grazzi Sr. President, aktar minn biljun batka tal-plastik jispiċaw nitsu l-Europa. Dawn il-pastijiet tal-plastik mhux biss ikkelħu l-kampanja tagħna imma jnitsu il-ixmajjar u il-bahar il-ixmajjar u il-baħar u ma ta' periklu għalla safar għal-ħut u għal-denfili. Rridu nieħdu azzjoni fuq livell Ewropew nistgħu issa innaqsu l-ammont ta' basktijiet tal-plastik madwar l-Unjoni Ewropea l-użu medju ta' 200 basket kull persuna innaqsu għal 40 sal-2025. Dan huwa pass kbir il-qoddim biex ikollna oċean aktar nadif u inqas ħsara lil ħajja fil-baħar lil ħajja selvaġġa fil-bar fir-Renju Unit, il-Liberal Demokratiċi ħadmu ħafna fil-gvern kontra l-konservattivi biex jiżguraw li jkun hemm taxxa ta' ħames ċentezmi fuq kull baskar tidħol minn din is-sena u hawnhekk dan il-Parlament il l-MPs konservattivi u rew tassew xinuma għax ma poġġawx dawn il-limiti. Dan juri l-impentana eh, din l-implementazzjoni li innaqsu l-użu ta' l-skart l-użu ta' dawn it-tip ta' basket għandu jitnaqas issa, Signora Bearder, għandek blue card taċċetta tnejn anzi. L-ewwel l-Onorevoli Girling għal nofs minuta. Grazzi. Nixtieq instaqsi l-Onorevoli Birder, i temmen illi il-proposta li għandna qudiemna illum hija aħjar u li se tkun aktar effettiva fir-Renju Unit mill-proposta li kienet tresqet qabel u li ivvotajna fuqha fil-Parlament eh, tar Renju Unit li ġiet appoġġata mill-Liberal Demokratiċi fir-Renju Unit Iva, din il-proposta tħalli fidejn li stati membri li jagħmlu dak li jaħsbu l aħjar biex inaqsu l-użu dawn il-basktijiet fir-Renjunit kienu l-libera demokratiċi li res u proposta ta' taxxa ta' ħames ta' ħames ċentezmi fuq kull basket. Għandek blu kard oħra. Mill-Onorevoli Rivasi. Nofs minuta jekk joġbok. Onorevoli Berder Iva naf li inti importak ħafna mill-ambjent, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq il-fatt illi mem lebda tip ta' projbizzjoni fuq l-użu ta' bastijiet tal-plastik oksobiodegradabbli qed niprojbixxu dak li nistgħu naraw imma ma nistgħux niprojbixxu dawk li ma narawx. L-użu ta' bastijiet tal-plastik biodegradabbli hija problema u ma naħsibx li solvejnija hawnhekk. Iżda dak li jiġri huwa li jekk dawn il-bastijiet bastijiet biodegradabli jispiċċaw fl-iskart xorta ikun qegħdin jaffetwaw dak il-tip ta' skart, għalhekk għandna nerġgħu nħarsu lejn il-pastijiet il-basktijiet biodegradabli jiena personalment ma naħsibx li għandhom jiġu użati meta inti tmur tixtri grazzi tassew issa l-onorevoli Flanagan għal minuta. Grazzi tassew tal-opportunità li nitkellem jiena naqbel mal-kunċett li nintroduċu taxxi biex innaqsu l-konsum ta' dawn it-tip ta' wastijiet Dan ġi introdott fil-Stat membru tiegħi fl-Irlanda. Iżda minnaħa l-oħra nanħarsu lejn naħa l-oħra ta' din il-monita dan wassal biex nużaw aktar bastijiet tal-karta minn flok ma nużaw bastijiet li tista' terġa' tużhom. Il-produzzjoni tal-bastijiet tal-karta jwaslu għal 70% aktar tniġġis jikkożmaw aktar enerġija u ilma u, ma aktar però effiċenti fil Smajt MEP li irridu naħor u in-nanna tiegħi kienet diġà taf bl-alternativa tiegħi dan huwa il-basket kbir, il-ġewla li tieħu biex tmur tixtri naħseb juża tlieta biss f'ħajjita. tippruvawx toħolqu affarijiet ġodda, dan affarijiet diġà jeżistu. Jekk l-istati membri mhumiex sforzati li jimplementaw xi ħaġa mhux se jagħmluha, jekk inti tisforza l-istati membri li jagħmlu xi ħaġa mhux se jagħmluha tajjeb, inti tagħmel xi ħaġa jekk tkun trid tagħmilha ejja nħalluha fidejn l istat membri aħna prova pajjiż li huwa prova li dan jista' jseħ. Grazzi, l-Onorevoli Mazzuroni sal-minuta. Għastas nola tawga. Vos per vjena minuta pasawli. Eżis kollegi, għawnek għedin nitkelmu fuq miljon basket li għed jiġi użat kull-jum. Din hija xi ħaġa li hija ta' periklu ħafna ta' periklu għal ċittadini tagħna u għall pjaneta. Aħna ma rridux biss li jkollna proposta ambizjuża, rridu proposta li tassew se tħalli impatt tajb fuq l-ambjent aħna irridu illi jkollna riżultati tangibli. U li jkollna statistika anke eżatta fuq il-konsum. Għanna bżon metodu tajjeb ta' kalkolu tal-konsum ta' dawn il-bastijiet tal-plastik. U li dawn il-miri ikunu obbligatorji vinkolanti jekk ikun hemm taxxa fuq il-bastijiet tal-plastik din tista' tkun soluzzjoni tajba imma irridu niżguraw illi dan ma jkunx imbagħad spisa li tinħeba eh, iż-żida f'din l-ispiża tinħeba fil-prodotti fil-prezz tal-prodotti. Grazzi issa l-Onorevoli Obermeier għal-minuta. Grazzi, Signor President. Il-konsum tal bastietu u boros tal-plastik aħna nafu kemm huma ta' danju għall-ambjent. U nafu li huma kawża ta' dan it-tniġġis, iżda dak li qed nagħmlu llum huwa biss pass il-ċkejken il-qudiem. il qudiem Aħna nafu illi il-plastik jista' 500 sena sabiex jispiċċa għal kollox u jibqa' jidher fl-ambjent. Naħseb illi dan il-plastik ma jistax jerġa' jintuża, aħna rridu naraw eżattament x'nistgħu namlu ħalli u nużaw ċertu affarijiet oħrajn. Rridu wkoll nirriflettu li dan il-pakjar tal-plastik, anka fil-plasti fil flixken tal-plastik. Rridu naraw li il-konsumaturi nkunu nistaw verament niproteġuhom permezz tal-miżuri li nieħdu. Issa dan il-miżuri du jittieħdu fl-Istati Membri. Sinjura Ajuso minuta u nof. Signora Presidenta. Grazzi, Signora President, Komissarju. il bastijiet tal-plastik kif diġant għal waslu għal ħafna problemi ambientali. Fl-aħħar snin il-kumpaniji f'dan is-settur ħadmu biex inaqsu l-konsum tal-bastijiet tal-plastiku ħafna stati membri ħadu azzjoni biex inaqsu dan il-konsum. Din id-direttiva trid illi toħlo tagħti strumenti lill stati membri biex jevitaw illi jakkumulaw dan il-bastijiet u jiena fil-pajjiż tiegħi marġanti tas-supermarket inti tħallas għalihom dawn il-basktijiet u taħdem din il-biċċa xogħol minna l-oħra għanna eċċezzjonijiet għal bastijiet li jkunu irqa. Meta ikunem eh, prodotti li jimbijaw f'dawn il-bastijiet għal raġunijiet ta' ġene. Jekk niddeċiedu li nibdu dawn il-bastijiet dan irid isir billi nħarsu lejn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi u nżommu f'moħħna wkoll x'materjali għandna niżaw minn flok. Nixtieq nifraħ lil rapporter għax-xogħol li sar, nifraħ ukoll lil shadow rapporters għax-xogħol siwi li huma għamlu anke fin-negozjati mal-Kunsill. Dan jippermettilna biex illum nivvotaw fuq din id-direttiva u nilħu konsens ġenerali. Grazzi tassew naddu issa l-Onorevoli Kadimbaħ. Signor President, sur Kommissarju, ta' spess saħna narraw illi ikonna il-problema illi rridu Eh, nikkomunikaw aħna ma' ċittadini dwar leġislazzjoni li qed niddiskutu. Iżda f'dan il-każ m'għandix problemi ta' komunikazzjoni minħabba li aħna nafu li ċittadini vera għandhom diġi x-xewqa illi aħna nagħmlu xi ħaġa. Iktar minn 78% tal-Ewropej huma favuri li aħna nimplementaw leġislazzjoni minħabba l-użu ta' dan il-boros bastijiet tal-plastik. 73% tal-popolazzjoni li aħna kellimnihom huma favuri l-projbuzzjoni. Aħna ħadna l-ewwel pass f'din id-direzzjoni sabiex innaqsu kemm jista' jkun eh, l-użu tal-basktijiet u l-boras tal-plastik u nofru inċentiv sabiex jużaw eh, basktijiet oħrajn. U jiena naħseb illi kull wieħed waħda minna aħna nistaw naraw illi dawn il basiet tal-plastik ma naqbdux narmuhom mill-ewwel minħabba illi jekk ma tarmihom xo tiġburhom tara f'daqqa waħda kollok jisek montanja sħiħa ta' baskijiet tal-plastik. Ġifieri aħna rridu wkoll nfakru li kulħadd li dan il-basket tal-plastik mhuwiex ħa jispiċċa kollox fi ftit eh, sekondi, iżda jieħu snin twal. U dan il-basket inti ħatu zaħal ftit minuti biex inti titrasporta l-oġġetti li tkun xtrajt sad-dar. Ġifieri eh, ma naħsibx li din hija daqshekk eh, użu illi ma nistgħux nagħmlu mingħajru Jiena naħseb li wkoll li pressjoni li qed jagħmlu l-popolazzjoni tu ċittadini ħaj juru li dal-waqt konna bżonn ta' proibizzjoni tal-użu ta' dawn baskiet u boles tal-plastik. Grazzi. Herr James Nicholson. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Nicholson. Grazzi tassew, Signor President. Fil-programm ta' ħidma tal-2015 il-Kummissjoni u Jean Juncker qal illi irrit li jara Unjoni Ewropea li hija aktar ambizzjuża fuq affarijiet kbar u tkun inqas ambizzjuża fuq affarijiet żgħar. Jiena naħseb li d-direttiva li għandna l-qudiemna illum qed turina li dan huwa eżempju ċar li l-Unjoni Ewropea qed tkun ambizzjuża fuq affarijiet żgħar. Dawn huwa oġġett li jintuża ħafna ta' kuljum Iżda l-bassett tal-bassett ma jistax ikunu iżar mill-li huma. Il-prinċipju huwa li naqsu il-ħsara ambientali. Dan huwa kunċett illi il-kol kemm aħna nappoġġaw. Iżda l-meżuri li ser jiġu introdotti fit-tieni qari ta' dan il-ftehim se jtejjeb l-ewwel qari iżda huwa jista' jwasal l-affarijiet li ma jistgħux jiġu implementati fil-verità. Pero dan ma jpattix għara ta' konsum u diskrepanz li jem bejn istati membri. Dan it-naqis għandu jkun ta' 72% wara li tiġi introduzzjoni, wara li jkun hemm introduzzjoni ta' taxxa ta' 5 minn fuq kull basket u dan jiġi introdott f'kull stat membru. Grazzi ta' stew naddu issa għall-Onorevoli Frederick Riz għal minuta. Grazzi, Signora President, naħseb illi Hawnhekk għandna ħafna statistika. 5 sekondi ta' manifattura, 5 minuti ta' użu u 5 snin biex dan il-basket jinqeret. Hawnhekk eh, qed nitkellmu hawnhekk fuq il-problemi ta' negozjati bejn il-Parlament u il-Konsil irridu illi innaqsu il-konsum tal-basktijiet tal-plastik għal kull persuna jkun hemm Jikun hemm naqis ta' 45% fil sal-2025 u li dan jiġu projbiti sal-2018 imma għandek erba basket 400 fil-Portugal għal kull persuna u erba fil-Finlandja, ġifri għandhom differenzi kbar. Għana dan il-periodu ta' xar snin fejn eh, fejn u diffiċ li li inti tneħħi dawn id-diskrepanzi kollha għanna dawk li stati membri li li għadhom lura għandhom jaqlbar mhux biss eh, l-Ewropa ta' fuq sejra tajjeb anke l-Irlanda u l-Lussemburgu. Grazzi issa l-Onorevoli Mah. Dami a panove, ja podal. Signori, jena prezentajt emenda sabiex nirrevokaw kompletament din id-direttiva fuq il-proibizzjoni tal-użu tal-basktijiet tal-plastik fil-ħwienet. Issa intom tistaw tivvutaw sabiex tippermettu lin-nies li jiddeċidu huma x'ħajużaw biex iġorru x-xirja tagħhom, imma tissottovalutawx in-nies meta jagħmel sens huma jirriċiklaw. Jiena meta jkolli bżonn xaħġa ħaġa eh, biex biex npoġġiha fil-karta nuża eh, karta tal-basket tal-karti u meta għandu bżonn xi ħaġa tal-plastik nuża basket tal-plastik. X'taħsbu li ħajjiġri jekk niprojbixxu dawn il-bassijiet tal-plastik? In-nies jispiċċaw jużaw iktar ma jispiċaw ma jużawx il-pastijiet tal-plastik biex jirrapjaw xi ħaġa fiha, anzi jmorru jixtru l-plastik. Jina nispera li intom ġili użajtu bastiet tal-plastik, għaxek jek għatmu użajtu għom u tridu t biex xoħat tiħor mill-jużaw, mill intom ipokriti. Għambat. Le mikro, monsieur. Mela, l-onorevoli jalka l-minuta. Kollegi, jekk wieħed jagħti daqqatajn dan it-tekst li qed jifoka fuq it-tnaqqis tal-użu tal-baskriet tal-plastik, għandi jkoraġġina il-koll sabiex nivutaw favorih. Huwa essenzjali li aħna nassiguraw li nifukaw l-isforzi kollha tagħna u nifukaw fuq il-miri tagħna rridu nassiguraw li em, Aħna għal xejn għodu naqsu l-bastit tal-plastik meta noħolqu ħafna diossidu tal-karbonju mit-trasport, irridu irrid ikonna approċċ komprensiv. Iġri il-proibizzjoni tal-użu ta' bastijiet tal-plastik mhux biżejjed fi nifisa. Hemm ħafna iżjed pakketjar li għamil ħsara li jintuża fil-kummerċ Aħna nafu li hemm kapitlu ġdid ta' negozjati fil-ġnius fil-ġnus maquda aħna nħossu li din il leġislazzjoni eċċessiva mill-Unjoni Ewropea huwa nuqqas ta' rispett tal prinċipju ta' rispett ta' sussidjarjetà. Sik ambot. Wala mliepo. Nkellim għal jimmies għal-minuta. Grazzi ħafna l-fatt huwa li din saret problema madwar id-dinja l-użu tal-bassiet tal-plastik huwa simbolu tal-soċjetà tal-konsumaturi. tal soċjetà tal konsumaturi Huwa tajjeb ħafna li issa għandna ftejim bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament, anka jekk il-Parlament huwa ħafna iżjed sensittiv mill-Kummissjoni. Hemm għajdut eh, li aħna issellifna din il din l-art minant it-tfal tagħna, ġifieri hekk irridu nittrattaw għall-art Il-bassiet tal-plastik memx dubi li hija problema kbira għalhekk jiena nemmen li din direttiva pożittiva li li lill istati membri li ikunu jistaw immexxu u jindirizzaw din il-problema fit territorju tagħhom kif iridu huma. Jiena nippreferi li ikonna inċentivi milli ikonna projbizzjonijiet bħalma kellna ċertu pajjiżi Skandinavi u anke l-Irlanda fejn l-inċentivi taw riżultati pożittivi ħafna. Issa meta niġu għas fil-Kroazja jina naqra imħasba dwar il-kondizjoni tal-bahar Adriatiku xmajjar tagħna jiena diġà semmejt kemm il-darba li għandna din il-problema bil-bastijiet tal-plastik li jaslu minħabba il-kurrenti tal-bahar mill-Albanija għall-ixtut tal-Kroazja ġri dan qed jipperikola mhux biss l-ambjent manka turizmu l-ekonomija tagħna. Għalek jina nemmen li għanna bżon nsibu mod kif niddiskutu din il-kwistjoni ma dawk il-pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għandek blue card. Missur Jafkoċiċ, taċċetta? Għandek 30 sekonda. Grazzi ħafna, Sinjura Xulza, tal-li accettajt il-blue card minna ħatija. Jena nishtiq insaqsi dan li ġej. Inti semmejt il-problema tal-tniġġis li ġej b'mod transkonfinali mill-Albanija, per eżempju, u mill-xmara Neretva mill-Bosnia Herzegovina. Inti temmen il-Kummissjoni Ewropea fin negozjati ta' sħubija mal-Albanija u l-Bosnia Herzegovina għandhom għajmu dan il-punt pala wieħed mill-kondizjonijiet għal eh, sabiex jimxu il-qoddim fil-diskussjonijiet tagħhom ta' sħubija mal-Unjoni Ewropea? Grazzi ħafna sur Jakov ċiċ tal-li għajjimt dan il-punt. Aħna nafu li il-Bahar Adriatiku huwa bahar nofsu magħluq, għalhekk huwa importanti ħafna li l-pajjiżi kollha madwar dak il-bahar ikollhom l-istess regoli. Iżda mhux l-istati membri, l-istati kollha madwar il-Bahar Adriatiku huma membri tal-Unjoni Ewropea bħall-Albanija, l-Bosnia Herzegovina u il-Montenegro. Għalek, fil-Kumitat tal-Ambjent jina għajjim dan il-punt kemm il-darba dawn huma suġġetti li jridu jiġu introdotti f'numru ta' kapitli waqt in-negozjati għaliex jekk le mhux ħankunu nistgħu nħarsu l-baħar tagħna stess. Grazzi. Grazzi ħafna issa minuta u nofs għall-Onorevoli Borzan. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela dwar il-bastiet tal-plastik irrid ngħid li ħafna nies ma qas jaħsbu fihom, jużawhom biss. U jiena ċerta li minn tal-inqas kexxun wieħed fid-dar tiegħek fejn iżommu l-bastiet tal-plastik li kultant żmien tużawhom. Iżda tant hemm minn dawn il-bastiet tal-plastik barra fl-ambjent u meta inti tara dawn il-bastijiet tal-plastik, per fil-bahar, meta tkun it tixxemmex u tħu gost l-ambjent, Nixtieq nixtieq tiftakar li stajtu tagħmlu xi ħaġa fuqhom dawn il-bastijiet. In-numru ta' bastijiet tal-plastik li jispiċċaw jinħlew fuq livell ta' Unjoni Ewropea hija xi ħaġa ta' twaħix. Din id-direttiva fil-fatt għanda l-intenzjoni li tnaqqas il-konsum ta' dawn il bastijiet tal-plastik eh, ħfif għanda ċertu miri u modi u soluzzjonijiet possibbli għal problema. Il-pajis tiegħi m'għandux konsum daqshekk oli ta' dawn il-pastijiet tal-plastik fif, għalhekk aħna nilqaw is-soluzzjoni li tinkludi l-possibilità li pajjiżi jiddeċidu huma kif għandhom jagħmlu. L-istati membri jistgħu jiddeċidu huma blima mod jixtiequ jiksbu l-anijiet U din hija soluzzjoni tajba li b'dan il-mod ikun jistgħu jadattaw is-soluzzjonijiet għall-ispeċifiċitajiet tagħhom. Jiena nemmen li għandna nilqaw dan it-tentattiv li innaqsu l-iskart fuq livell ta' Unjoni Ewropea, grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gerik għal-minuta. Grazzi ħafna. President kollegi, illum waqt li konġej imma tul il-kanal, rajt tlet basktiet tal-plastik mal-ġemp tal-ilma, -tal jew fl-ilma. Dawn mhux qed jiġu reċiklati, qed sempliċement jintramew fl-ambjent u din hija problema kbira l-ambjent. Din hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha. Dawn ħajamlu ħsara lill-ambjent anka meta jiddekomponu xorta waħda u qed inżidu miljuni ta' tunnellati mal-iskart hemm min qed jgħid li qed kważi u seba' kontinent. Hemm ħafna skart fil-baħar bejn, pereżempju, fil-Paċifiku. U jiena ngħid li tfal tiegħi tużawx dawn il-baskri tal-plastiku ċertament tilbsuhomx fuq raskom imma hemm ħafna ħut u annimali anfibi li qegħdin jispiċċaw jifgaw jew jinqatlu minħabba dawn il-basktiet tal-plastik għax jew jiblawhom jew inkella jeħlu fihom. Ġbiri dan l-skart kollu sfida kbira lina, hemm bżonn li nagħmlu ħafna iżjed azzjoni mhux sempliċement paroli. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma lil Zoltan Balsko minuta Grazie, Sur President, Sr. President. F'kull stat membru Hemm naqra problema bil-interpretazzjoni. Yes. Technical, no, just Thank you. It's, I hear okay. that there's a technical problem. Können wir es noch einmal versuchen mit der deutschen Dolmetschkabine? Okay, we try again. Mela jena ġer nipruvaw naqra lingwi. Mela, dawn il-bastir tal-plastik fif huma ikkonsmati b'ammonti kbar fl-istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea u dan joħloq impatt kbir. Aħna għanna ċifri enormi, 8 biljun minn dawn il bastijiet tal-plastik jintremew kull sena, għalhekk hemm bżonn li nirregolaw dan il-fenomenu jina u kol favur dan il-regolament għaliex hija direttiva u l-istati membri mbagħad jistgħu jagħmlu trasposizjoni fil-leġiżlazzjoni tagħhom stess. Kif ukoll tippermetti lill istati membri eh, modi ta' implementazzjoni hemm bżonn li nirregolaw ukoll kontra l-tikketjar fals. Għaliex Il-tikketta biodegradabli hija ħażina għaliex dawn is-sustanzi jispiċċaw jitkissru f'elementi iżar li jagħmlu anka aktar ħsar u ma aktar negattivi għalhekk hemm bżonn nipproduċu basktijiet tal-plastik li verament jistgħu eh, jiddegradaw b'mod reali. Grazie ħafna sanad il-kelma l-Onorevoli Gambus għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. mela nitkellmu dwar tnaqqis tal-konsum tal-boros tal-plastik, qegħdin nitkellmu dwar ntejbu l-ambjent tagħna sabiex nilleġislaw sabiex il-pjaneta nħallu ħjara tfal tagħna forsi ma l-ewel daqqatajn eh, dan ma jidrix li għax id-dibattitu interessanti ma huwa għandu effett dirett, impatt dirett fuq kulħadd Aħna inna snin eh, viċin ta' ftejim fuq it-naqis tal-użu tal-bastiet tal-plastik huwa ftejim importanti biex intejbu l-ambjent ta' madwarna palma tajt il-kampanja tal-Kummissjoni. U palma qalu għawek ehm, indumu 5 minuti biex namil x'niproduċu basket tal-plastik li jintuża 5 minuti ma jdum mit sena biex jisparixxi. Jiena naħseb li hija importanti l-possibilità li tingħata l-istati membri li jieħdu deċiżjoni huma li innaqsu l-ammonti għal 40 basket tal-plastik fis-sena, inkluż il-ħlas ta' dawn il-basktijiet tal-plastik li jidħol fis-seħ sal-2018. Imma rridu noqogħdu attenti biex nippermettu li jkun hemm bidla ta' l-użu eh, u la drawiet Jina naħseb li inna n-niet tana ikunu jistawtuna lezzjonijiet kbar. Aħna f'Katalunja inna naħdmu mill-2007 biex niprofaw niksbu dan lan. E, u fl-2012 diġarne inna e, innaqsu l-ammont b-54% u naqqasna l-ammont tal-33 e, basket kull persuna sal-2020. nir nirringrazzja l-rapporter u l-shadow rapporters għal ħidma eccellenti li għamlu. Grazzi ħafna. Danke se Herr Gambus. Herr Gambus, es gibt... Grazzi ħafna, Sur Gambus. Għandek blue card, Sur Gambus. Musur Roper. Taċċetta l-blue card? Għandek 30 sekonda. Grazzi ħafna, Signora President. Nidu l-impressjoni li l-unika mod kif innaqsu l-użu tal-basktijiet tal-plastik huwa billi ma nibqawx natuhom b'xej. Inti taħseb li dan ikun li zjed soluzzjoni effiċenti? Forsi hemm bżonn nibdew nikkunsidraw meta nintroduċu il-prezzijiet tal-basktijiet tal-plastik mill-2015, 16 u 18. X'taħseb inti? li wieħed iħallas għal bassijiet alternattiva ma' alternattiva tajba hija dik li tgħin liċ ċittadini Ewropej sabiex ibidlu l-mentalità tagħhom meta jiġu biex jikkunsmaw dawn il-bassijiet tal-plastik. Grazzi. Danke sehr. Der nächste Redner. Grazzi ħafna issa ngħaddi il-kelma l-Onorevoli Lajnen għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Inti tkopru kol kwistjonijiet marittimi u ritnajt li jem ħafna ħafna bastiet tal-plastik. Fl-xmajjar li jumbat jaslu għall-libħra U aħna għanna dan il-kontinent e, fuq il witx tal-bahar, seba kontinent li semma minn kollega iħor. Din il kussjoni tal-bastijiet tal-plastik, e, il-plastik idum ma jitkisser, hija kwalità il-ħut jaħsbu hikel, jibilawħ, jikluħ, un-bat imutu, jew jimirdu. Għalek hemm bżonn li namlu xi ħaġa biex innaqsu dan il-plastik. Inti tgħid li l-Unjoni Ewropea ma tistax tqassam il-basktijiet tal-plastik b'xej. Inti jekk trid tbaq baska tal-plastik, tħalla salih. Forsi nistaw neliminaw ċertu ma fejn hemm alternattivi, postijiet oħra aħna ma nippermettux l possibiltajiet u nindirizzaw l-nis lej l-aħjar possibiltajiet. Forse nistaw namlu dan għawek. U għatajjeb li aħna għanna dan l-abbozz, jena naħseb li issa id-dmir tal-Komissjoni hija l-implementawa. Grazzi ħafna. Issa l-Honorevoli Campbell Bannerman, Signor President, ħafna mid-dibattitu madwar dan il-rapport Eh, kien ikkaratterizzat minn taxxa inġusta fuq eh, bastijiet li għandhom dan l-oxy biodegradable technology aħna il-koll rridu naraw tnaqqis fil-skart mill bastijiet tal-plastik, imma dan tmexxa minn kumpanija fil-vant tal-Ingilterra fil-kostituenza tiegħi eh, li għandhom 30 eh, impjegati na nfaħħar il-ħidma tagħhom nispera li kunem aktar ħidma malkemm it-teknoloġija għandha ħafna potenzjal. Ir-rapportel rapporter ċediet għal interess eh, rivali dwar il- it-teknoloġija idro li l-idea mek hija sempliċement li telimina kompetittur. Aħna rridu nimxu l qoddim fuq provi xjentifiċi ċari u bażi xjentifika tajba Grazzi għal proposta tal-ICR, eh, il-kollegi raw is-sens u qed jirrifjutaw li jipprojbixxu din it-tip ta' teknoloġija u talbu studju għalhekk hemm bżonn li jista' nistennew ir ta' dak l-istudju xjentifiku mhux naqbdu niddeċidu ta' malajr. Grazzi, Sur Campbell, Bannerman għandek żewġ blue cards. Minant l-Onorevoli Alken u kollega ieħor. Mela, is-Sur Agnew l-ewwel. Mikrofonu għal kollega. Din forsi hija xi ħaġa naqas mhux tas-soltu, hija mistoqsija ta' ħbiberija x'ina nirrippreżenta l-istess eh, kostituenza bħassur Campbell Bannerman u ma naħsibx li ħan tkun nista' nitkellem taħt il-catch di għaj għalhekk ħan l-opportunità li jgħid naqriżiet jekk irid għal din il-kumpanija Symphony fil-Hertfordshire għalhekk mela fidejk. Mhix xi ħaġa stramba li n-nies jikkoperaw għaw ġew x'taħseb. Iva din hija xi ħaġa stramba, imma il-blue cards qegħdin hemm biex tagħmel mistoqsija, inti ma saqsejt l-ebda mistoqsija lek jekk jekk tippermetti li ħanaddi il-kelma l-Sinjura Alken un bat is-Sur Campbell Bannerman kollu 30 sekonda biex iwieġeb. Jiena xaqt ikun naf x'kienet il-problema blocks so degradable? Dik kienet Symphony, kumpanija tal-Renju Unit. U aħna ridna il-kunsil zommu fl-imkien, għalek ma mornix direttament, għalix aħna għanna provi li l-oxy degradable huwa armi xej. Imissa l-Komissjoni għal qasa tagħmel l-investigazzjonijiet u jiena ħansaqsi l-kollega tiegħi inti favur investigazzjoni ċara u jekk turi li IR u l-industrija kontrija nispera li jumbat tappoġġana biex neħilsu minna din it-teknoloġija. Isur Campbell Bannerman għal 30 sekonda. Mela jiena eh, dak li qed nitlob. U għalli konna studju xentifiku kif suppost Ejja naraw kif jizvolġi. Jiena konvint u naf mill-kostituenza li dinja teknoloġija tajba ħafna li ħatejna nindirizzaw il-problema ta' tneġis u eh, hemm wisq abbuż mhux xjentifiku li qed jintuża kontra din il-kumpanija u t-teknoloġija tagħha mejja naraw il-fatti u mhux inserħu fuq dan it-tip ta' preġudizzju. Grazzi. Danke se nun. Grazzi. Issa minuta is-sur Fontulis. Sinjuri, eżis kollegi, aħna Illum għedin diskutu dawn il-basktijiet tal-plastik ħfif u l-użu tagħhom. L-użu eh, tagħhom kellu impatt ambjentali kbir ħafna. Ir-rapport il il-ġdid huwa pass fid-direzzjoni tajba imma għatfadallu xjamel, specialment rigward il-basktijiet biodegradabli, naħseb il-mizuri mumiex biżejjed. Kienem għetibih dawn eh, il-basktijiet li huma tajbin għall-ambjent, imma jena naħseb illi għanna nimxu lej projbizzjoni sħiħa, għanna niprojbixxu il-basktijiet ħfif u ekstra ħfif għaliex ħafna mill-basktijiet għandhom ukoll ħxuna li tista' tintuża. Semmejtu ukoll il-basktijiet tal-karti dawn għandhom ikunu riċiklabli b'mod komplut. Forsi timux li ħaġa konvenjenti. Imma forsi rridu nagħmlu xi tip ta' sagrifiċċju għall-ambjent inkella l-implikazzjonijiet tal-futur se jkunu ta' diżastru għall-pjaneta u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Grazzi. Issa Signora Lukaċevska għal eh, minuta. Grazzi President din id-direttiva minkejja xi differenzi fil-Kamra għandha l-appoġġ tal-gruppi politiċi kollha fil-Parlament. Kiena nista' naqbel mal-maġġoranza tal-kelima li tkellmu qabli illi semmew kemm biljuni ta' basktijiet jiġu fl-ambjent u kemm ftit minnhom imbagħad jiġu riċiklati. Iġifieri il-problema ta' tniġġis u l-impatt katastrofiku fuq il-fawna u l-flora huma orribli. U għatajab ħafna li ħanajt qed nippruvaw l-problema fil-fatt jiena verament kuntenta ngħid u nara li ċertu stati membri introduċew l-obbligu illi wieħed ħallas għal basktijiet tal-plastik u dan qed jeffettwa eh, il-mod ta' kif jiġu mqasma dawn. Jiena nisper l-istati membri se jkunu ambizzjużi sabiex jiksbu il-miri tagħna. Ma nistax imma naqbel ma dawk illi jaħsbu illi il-prezz huwa l-aktar fattur importanti, jiena naħseb li rridu nedukaw is-soċjetà, rridu nedukaw l-tfal tagħna, lill-familji tagħna, fl-iskejjel tagħna dwar l-impatt li dawn il-basktijiet għandhom fuq l-ambjent. Għandna nkunu ċari biex nażlu basktijiet tal-plastiku pakkettja li jkun biodegradabli. Grazzi ħafna. Issa, Is-sur Androlakis għal-minuta. Fl-2010, 99 biljun basket tal-plastik intużaw fl-Unjoni Ewropea. Dan eh, il, din il-figura tfisser 200 basket għal kull persuna. għanna nikkonsidraw il-fat li ħafna mizmin dawn il-basktiet tal-plastik ma jirġawx jintużaw. U dan u impatt kbir fuq l-ambjent tana u s-sistemi tal-bahar tana u kol id-direttiva timplementa emendi għal skart u biex il-leġislazzjoni titjib. Introduċejna erba' għanijiet ċari u bil ftem li hemm bħalissa l-istati membri jihdu jistaw jieħdu miżuri ħalli innaqsu għal il-figura għal design basket għal kull ras u erbajn basket sa l-2025. Il-proibizzjoni għanda tasal sa l-2018 rridu namlu l-fundamenti tajbin illum għal-futur. Grazzi. Nata Prioni, Priano, pardon, fi Is-Sinjura Briana. Grazie ħafna, Signor Signor President, et nitkellmu fuq ekonomija effettiva u f'dan id-dibattitu u nittama li jett nieħdu pass il-qoddim, irridu nieħdu miżuri preċiżi. Is-sena li għaddiet l-Italja introduċiet eh, id-dritt ta' kommerċjalizzazzjoni tal-plastik li waslet għal ċertu riżultati. Imma bżonn riżultati aktar ambizzjużi li nistgħu nagħmlu monitoraġġ tagħhom għal dak li huwa il-prevenzjoni tal-iskart u inċettivi lejn ir-riċiklaġġ kif ukoll jkun azzjoni ta' edukazzjoni, kif ukoll ta' gvernanza. L-effett tal-plastik huwa verament gravi fil-art u fil-baħar. Jekk naħsbu pereżempju eh, dwar il-Pacific Trash Vortex li jinħolqot fl-Oċean eh, Paċifiku mis-snin 50 U id-daqs ta' dawn it-tip ta' eh, patches fl-ilma ivarjaw minn darb għal 30 darba ikbar mill-Italja, imma ejja namlu ġaħġa xejn ma ninsewx li tfallet jarawna. Danke sehr, ich nehm. Grazzi ħafna, issa mux edha naċċetta blue cards minn nies li diġa kellhom blue card għaliex irridu nifrankaw ftit ħin. U allura nibdew il-proċedura ta' catch tiegħi għandi 10 notifiki waħda għal kull grupp is-sur lavija għal minuta. Grazzi, pres Grazzi President, nemmen li Dan huwa suċċess kbira dal-Parlament sul kummissarju għax kif inti taf waqt trialogu kelli l pjaċi li nippresidi il-Kumitat Parlamentari ta' Ambjent tal-Ambjent u irnexxielna flimkien mal-Kunsilli kolna ftehim. Ftehim waqaf fil memx traduzzjoni bil-Ġermani settat il-presidenza, terġa tibda kjoġbok, sul komissarju dan kien suċċess kbir għal Parlament Ewropew il għaliex fis sede ta' trialogi ma', senjura relatriċu u mal-Kunsil irnexxielna nsibu ftehim. Mhux dejjem li l-Kummissjoni eh, aġixxiet ta' faċilitatur u dan huwa u kien importanti li aħna naslu għal dan il-ftejim u anka rimarki fl-aħħar ta', test ipoġġi il-Kummissjoni l-onus illi timxil qoddim. Dan huwa ftehim importanti li wasalna fl-imkien għalik bħala kolleġizlatur, kolleġizlaturi u kif hemm previst fit-Trattat ta' Lisbona. Aħna ġixxejna u ħdimna favur l-ambjent u li diġaġi adottat minn ċerti stati membri tal-Unjoni Ewropea l-lum aħna namiri fuq dawn il-borus tal-plastik u għanna teknoloġiji ġodda u għedin nipruvaw niprojbixxu dawn li mux dejjem forsi l-affarijiet li mux ma jkunux għall-ħajja tal-ambjent. Grazzi. Puto, eni minute. Grazie President. Grazie kellim li miss. It-tnaqis tal-konsum tal-bastijiet tal-plastik ħfif huwa għan li l-Unjoni Ewropea trid tipprova tikseb mod prioritarju huwa ta' tħassib il-kuntest tan-natura ta' dan il-miżura. Fl-2010 konna qed naħsbu li kull ċittadin juża u design minn dawn il-bastijiet li ma tantx jistgħu jiġu użati mill-ġdid Għalek, jena nishtiq nifra li l-rapport ra ħidma eccellenti imma dar rapport juri li kienem titjib sostanzjali meta mqabbel mal-proposta tal-Komissjoni li kanna nappoġġaw. L-inklużjoni ta' għanijiet obbligatorji ta' tnaqis u l-obbligu li nħalsu għal-bastiet tal-plastik u ma' miżuri li jisaxħu regoli komunitarji biex innaqsu dawn il-bastiet tal-plastik. Il-tekst qed jidaħħal l-obbligu koll l-Istati membri sabiex idaħlu rapport annwali fuq il-konsum ta' dawn il-bastijiet tal-plastik eh, ħfief. B'dan il-mod ikunu qegħdin insaħħu l-obbligi ta' komunikazzjoni u b'dan il-mod l-istrumenti konkreti għad dispożizzjoni tal-Istati membri biex jikkontrollaw l-effiċenza tal-miżuri li fil-fatt ġew adottati. Grazie. nun ist Herr Mark Demesmarker am Wort für auch eine Minute. Grazie sur Demesmarke. Grazzi ħafna, President. Ħares li jiddannu li qed isir lill-ambjent marittimu u tara illi l-użu ta' baskti tal-plastik ħfif irrid jiġi indirizzat burġenza. Jiena nirrappreżenta l-Flanders u uh, kiseb riżultati tajbin mhux ħażin mill-2003 fil-fatt waqqajna l-konsum tal-basktijiet tal baskti tal plastik bi 80%. Pero għatem lokal titip u koll għal-kem edin fuq net tal-lista, il-lanijiet Ewropej jamlunna eh, faċli għalix għanna għafas legali u livell għanna l-opportunità illi ntejbu l-ħajja ċittadini tagħna. Il-test huwa flessibli u l-istati membri jistgħu jimplementaw l-affarijiet li fih kif jaħsbu li huwa l-aħjar. Aħna għanna sfidi kbar fl-ambjent u rridu nindirizzawhom fuq il-livelli kollha. Jekk nistgħu innaqsu l-ammont ta' pakketjar nistgħu nimxu aktar qrib l-ekonomija ċirkulari li tuża riżorsi aħjar. Grazzi ħafna. Issa Sur Jakuċiċ. Grazzi President, il-Kroazja ftit tuża bastijiet tal-plastik għal kull persuna speċjalment meta tikkompara mal-medja tal-Ewropa madana kollu fl-istess ħin il kroazza hija produttriċi kbira ta' dawn il bastijiet tal-plastik. Ħfifu naturalment dan ipoġġi ċertu problemi għalina għaliex aħna se nitilfu ammont kbir ta' impjiegi. U dan eh, se jġib miegħu problemi oħra li jimxu id fit ma' din il-ħaġa. Ikolli ngħid illi għal ftit jiena kont parti mill-industrija u għatandi qalbi marbuta magħha, però jiena mhux nkun eh, qed niproponi għal din l-industrija Anzi se nimxi bil-kontra għaliex il-basklit tal-plastik fif huma problema ambientali serja. U allura nixtieq nifoka u nerġa' nirrepeti problema diffiċli li qed nafaċaw fil-Baħar Adriatiku li huwa riżultat ta' tniġġis transkonfinali hemm bastijiet tal-plastik li ġej mill-Albanija u partijiet oħra. Danke sehr. Der nächste Redner ist Herr Igor Scholtes für eine Minute. Grazie ħafna, Rico Scholtes. Nixtieq nirringrazzja l sinjura Awkin għal mod eċċellenti kif l ġestjoni ta' dan ir-rapport. Il-bastijiet tal-plastik huma negozju għal kummerċanti hija komodità għal konsumaturi. Għalhekk forsi dawn id-dispożizzjonijiet ħajkunu diffiċli wieħed ippoġġihom fis-seħħ, hemm bżonn nikkomunikaw mal-konsumaturi, rridu jifmu x'in il-konsegwenza meta jużaw il-baskti tal-plastik biex b'dan il-mod ibidlu l-mentalità tagħhom. Għalhekk hemm bżonn li nitkellmu dwar ir-realtà li għandu xaqsam mal-basktijiet tal-plastik. Jekk nikkonsidraw il-ħela tal-iskart tal-plastik huwa baħar li nistgħu nuħmu fih, baħar tal-plastik. Iżda il-plastik huwa wkoll riżors, riżors għall-ekonomija ċirkolari. Għallek jena nitlob li l-Kummissjoni sabiex tagħti priorità għal ħolqien ta' din it-tip ta' ekonomija ċirkolari. Grazzi. Tan wasalna għal tmim il-lista tal-kedġ tiegħi issa fidejk, Kummissarju. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura President, grazzi membri onorevoli ta' dan id-dibattitu u anki tal-kommenti kostruttivi li l-kolla miltu numru ta' eżempji kif diġa semmejtu mill-istati membri li ħadu miżuri sabiex naqsu l-użu ta' daw il-plastic bags ħfif, verament jipruvaw li l-azzjoni hija waħda effettiva. Is-Sinjura Awken semmit l-Irlanda per eżempju, eżempju jħorru għall-Iskozja. U figuri minnant dawk li supplixxu il-basktijiet juru illi l-użu tal-basktijiet naqas biktar minn 80% minn meta Eh, għamilna prezz fuq il-basktijiet f'Ottubru li għadda. Dawn huma ftit mill-istati membri illi eh, ħadu azzjoni la darba dawn l-emendi għad-direttiva tal-ippakkettjar isiru jidħol fisseħ l-istati membri mbagħad se jkollhom lodda eh, fidejhom sabiex jieħdu azzjoni effettiva. Huma responsabbli għal eh, biċċa xogħol kruċjali tal-implementazzjoni u l-ewwel pass li jridu jieħdu huma li jaslu bejn l-istrumenti li hemm ħalli naqsu l l-użu tal-basktijiet eh, tal-plastik. Jiena nixtieq ngħid li din id-direttiva tindirizza wkoll problema kbira eh, mis-sors tagħha minn perspettiva partikolari. L-aktar ma nieħdu prevenzjoni, aktar innaqsu il-bżon ta' azzjoni eh, drastika aktar tard speċjalment fil-qasam tas-settur eh, ambientali marittimu. Kif semmew diversi membri u kol dan din hija problema kbira il qed eh, prinċipalment il-biodiversità eh, tal-baħar tagħna mhux dik biss imma Din hija problema globali u għandha bżonn soluzzjoni globali. Aħna qegħdin nitkellmu biss fuq il-konsum tal-basktijiet tal-plastik fl-Unjoni imma l-problema letteralment hija ħafna ikbar minn din. Nista' nassigura lilkom ilkoll li aħna se nkomplu nieħdu uh, u nagħmlu monitoraġġ uh, ta' din il-problema b'mod serju ħafna. Id-direttiva l-ġdida wkoll um, tpoġġi responsabilità fuq il-Kummissjoni biex tiżviluppa metodoloġija biex tikkalkula il-konsum per capita ta' dawn il-bastiet tal-plastik ħfief. Ikun hemm ukoll eh, tikketti illi juru daw il-basktijiet huma biodegradabbli u jassessjaw ukoll l-użu ta' dawn il-basktijiet biodegradabbli fuq l-ambjent. Aħna se ndirizzaw dawn il-biċiet tax-xogħol ħalli eh, nilħu id-dati ta' skadenza verament ta' sfida li għanna fil-kompromess. Il-kompromess li l-ħakna huwa pass importanti l-qoddim biex indirizza il-kwistjoni tal-iskart tal-plastik u għandu appoġġ mill-pubbliku kbir ħafna. Nispera li permezz ta' din id-direttiva nistgħu li l-Unjoni Ewropea hija lesta twieġeb għal kwistjonijiet li jkunu qegħdin iħasbu eh, u jinkwetaw li ċittadini tagħha. Grazzi ħafna President, Grazie, Kommissarju. u issa il sinjura Awken bħala rapporter terġa' titkellem. Grazzi, kommissarju. Jiena verament nispera li din se tkun l-ewwel rebħa tagħna kontra dawk fil kummissjoni li huma kontra l-ambjent. Iwa, di għanda tkun l-ewwel waħda u tkun data storika fejn aħna jirnexxinna nġibu appoġġ daqshekk kbir minn dan il-Parlament u mill-Istati Membri ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu tnaqqis ċar il ta' fil-fatt għada fija, mhux flessibli daqs kemm kienet min-naħa tal-Kummissjoni. Jiena Kristjana u nemmen. U nemmen li għanna namlu xi ħaġa. Issa ħna mhux qegħdinaw biex noqogħdu nisperaw u nittamaw imma biex namlu jiena kontenta li wetna il setejna fil-fazijiet kollha tal-proposta tagħna sabiex ikonna figuri tajbin Naħseb il-figura ta' Danimarga huma ottimistiċi wis. Jiena kelli nevita ħames basktijiet fil ftiġranet li għaddew għax tawom li hekk. Iġifiri, ejja nġibu figuri tajbin, mezzi tajbin u flessibilta. Aħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq proibizzjoni, qed nitkellmu fuq tnaqqis U jekk inti tpoġġi prezz fuq kull basket, il-konsumaturi sejdu Iva, ara, verament jekun ħallas 50 ċentezmu għal dal-basket, forsi jiftakru li għandhom bot, forsi jiftakru li juhdu basket li jistaw jirġaw jużaw, jużaw maħħom. U ma, mux daqsek idioti ta' tajjeb imma l-indarru eh, eh, baffarijiet ġodda Ejja ma nħallu tkun l-aħħar rebħa tagħna fl-ambjent f'dan il-Parlament, ejja nagħmlu għall-ewwel rebħa tagħna. Grazzi. tank Grazzi ħafna, Sinjura Rapporter. Nifraħ lil daw kollha li ħadmu verament għatih biex jaslu għal konklużjoni bħal din. Dan wassal għatmim tad dibattitu il-vot isir minnaw u kważi ftit inqas minn sija.